Przewodniczący! Uh, ladies and gentlemen, dear colleagues. Signori, aziz kollegi. Ħanibdew bis-sessjoni plenarja tal-lum. Jogħġobkom ħudu postkom. Is-sessjoni li kienet sospiża fl-10 ta' Marzu 2011 issa nerġgħu nibdewha il-minuti kienu mqasma ma xi kant tkunx kummenti dwar dan jekk m'hemmx iktar kummenti il-minuti huma adottati. Tajjeb ħafna issa nixtieq li nilqa' fostna marija Romana de Gasperi li hija tifla ta' Alcide de Gasperi, wieħed mill-missirijiet l-Unjoni Ewropea. Eh, informazzja nummer 2. Mela t-tini punt informazzjoni nixtieq sammakom. Aħbarijiet zina ħafna din jaslulna mis-Sirja mill Bahrejn u mill-Jemen. F'dawn it-tlet pajjiżi kien hemm bosta protesti għad-demokrazija illi kienu oppressi u kienu waqfa hemm il-gvernijiet ta' dawn il-pajjiżi li qegħdin jisparaw fuq in-nies, qegħdin jitilfu l-leġittimità demokratika tagħhom u hemm bżonn li nwaqfu l-vjolenza u nresqu quddiem il-ġustizzja dawk li huma responsabbli dawn l-atti. Kolejna informazzja. f'tim tym tygodniu Tajjeb, mela l-punt ta' informazzjoni li jmiss din il-ġimgħa il-Kumunità Internazzjonali, edha tfakkar il-ġlida kontra d diskriminazzjoni razzjali u um, f'dawn l-aħħar 20 ta' snin sar ħafna sabiex aħna nippruvaw neliminaw ir-razziżmu mill-ħajja tagħna ta' kuljum, però nafu li qed fadal ħafna affarijiet illi jridu jsiru kemm fl-istati membri tagħna kif ukoll barra mill-Unjoni Ewropea. Il-punt informazzjoni li jmiss, jiena nixtieq ninformakom illi għadhom kemm għallulna illum illi wieħed mill-kollegi tagħna s-sur Tala irreżenja mill-pożizzjoni tiegħu fil-Parlament Ewropew. Il-kollega tagħna wkoll Sur Strasser ħabbar l-intenzjoni li jirreżenja minn membru tal-Parlament Ewropew fil-jiem li ġejjin